li huwa rapport l Lochbiller, il-ġlida konta traffikar tal-bnedmin. Naddi l-kelma l-onorevoli Lochbiller għal erba' minuti. Sur President Komissarju Malmstrom Sinjuri, rapport fuq il-ġlida tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar tal-bnedmin fil-relazzjonijiet esterni hija l-ewwel waħda fl-istorja tal-Parlament Ewropew dan huwa rapport ta' inizjattiva propja u kellna xi kontribuzzjonijiet minn ħafna kumitati differenti tal-ambjent, tan-nisa, etc. Ehm, Il-rapport huwa komprensiv speċifiku, verament iżomm ma' suġġett u nixtieq nirringrazzja l kollha li ktaw il-kontribut tagħhom. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja l-servizzi tal-kumitati għall-għajnuna li taw Dan huwa reat li ħafna drabi huwa magħruf bħala l iskevitu moderna. Hemm ħafna aspetti differenti għandek nies li treħitilhom il-libertà tagħhom li jiġu trattati mod simil ħafna għall-sira li huma nkatenati nis li jamlu xoli bes ħafna għal numru ta' snin bla paga jew kella n-nisa li jiġu mġela jkunu prostituti u anke jekk imutu minn dan ix-xogħol ħadd ma jagħti kasom. Fir-rapport tagħna aħna fukajna wkoll fuq forum oħra ta' eh, ta' skjavitu li mhumiex daqshekk viżibbli bħal soldati tfal eh, dawk li jiġu mġela li jittalbu. Kif ukoll persuni li jaħdmu eh, fis-servizzi domestiċi F'ħafna każijiet in-nies ikunu daħlu f'xi ħaġa li ma jistgħux joħorġu minnha u jsir l-ikbar sfruttar possibbli tal-bnedmin. Aħna ridna l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jiffukaw aktar fuq l-aspetti kollha ta' traffikar tal-bnedmin fl-oqsma kollha ta' politika mod partikolari rridu nifukaw fuq il-vittmi aħna nixtiequ li l-persuni li huma responsabbli għal dawn l-attivitajiet li smerrija li jiġu eh, mresqa u dim il-qorti u rridu l-vitmi eh, inħars nħdu sibom bżon ta' kumpens, għajnuna psikoloġika. Il-traffikar tal-bnedmin hija xi ħaġa li tagħmel eh, ta' profitt kbir għal kriminali. Il-xogħol imġiel fis-settur privat joħloq madwar 150 biljun dollaru Amerikan fi liħ illegali kull sena. Għalek, l-Unjoni Ewropea trid tiżamina mill-qrib il-flus, il-kurrent ta' flus ma' pajizi terzi ċi tiffoka aktar fuq il-ħasil tal-flus fl-Unjoni Ewropea. Il-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi oħra bżonn li jistgħu eh, jispjegaw jekk hux qed isir eh, il-kummerċ il-xogħol imġiel fil-fabriki tagħhom u fil-katini ta' forniment u hemm li jsir da koll lista sabiex jiġu mħarsa il-ħaddiema. Pereżempju kien hemm il-ftehim tas-sajt mal-ta' tajlandja u il-kondizjonijiet ta' kważi skjavitu li jeżistu hemmhekk. L-Europol, l-Stati membri dawn kollha jridu jaħdmu iżjed mill-qrib eh, biex u man irridu ħarsu lejn it-traffikar eh, tal-bnedmin u mandomx jispiċċaw mwaħlin fil-mandati tagħhom stess. Kull min huwa involut u kull min jiġi f'kuntatt ma' xi ħaġa bħal din, il-Gwardjani tal-Frontiera pereżempju, irridu jkunu imħarġa biex jirrikonoxxu din is-sitwazzjoni. Aħna għamilna lista ta' numru ta' miżuri li lista tejjeb l-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ nadottaw dan ir-rapport il bira eh, dan ħin biżejjed sabiex ikonna influenza fuq ir-reviżjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea kontra it-traffikar tal-bnedmin li qed issir din is-sena. Jiena nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Vasiliados il-Koordinatur fuq il- fil-ġrida ta' kontra traffikar tal-bniedem. Grazzi ħafna sanaddu għal catch the eye. Għaw 10 kollegi li xtiqu jitkelmu. Wieħed minnkom diġa tkellem. Mela, bil-permess ta'kom nixtieq ngħaddi il-kelma lil persuna waħda għal kull grupp fost dawk li huma miktuba. Mela, is-sur Nikolaxek huwa l-ewwel wieħed. Vaġena pani komisarka, vaġena pani spraw. Signora Komissarju, sur rapporter. Fuċċa ġafikar tal-bniedem, u kustjoni nixtieq nifoka fuqu, ġifiri il-kummerċ fl-organi tal-bniedem, specialment dawk illi tneħħew mod krudili ferm fejn il-vittni ħafna drabi jiġu konvinti li perżwazi biex jizuru pajjiż barrani, eh, ma fil-verità jispiċċaw f'kondizzjonijiet mwera ta' jasar. Dan ovvju għandu kummerċ negattiv ħafna, il-vittmi jispiċċaw f'na jitilfu ħajjithom meta rrid ineħħu l-organi tagħhom. U dan huwa inkompatibbli mal-approċċ tal-Unjoni Ewropea dak li huma politika internazzjonali. Inaħseb li dija kwestjoni ta' forzar ta' drittijiet tal-bniedem fil-verità li tisir Interpol u l-Europol ma kienux effettivi biżejjed u irridu nagħmlu xi ħaġa fuq Grazie Sur President. Ir-rapport jisħaq fuq aspetti internazzjonali. Waqti tal-aspet fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi minn il-persuna li tkawża il-situazzjoni huma mill-Unjoni Ewropea u persuni vittmi huma tfal, vulnerabbli tfal, e xjuħ. E Dawn idu għalhekk inħarsuhom iktar. U trasgressuri jridu jiġu kastigati. U dan irid ikun l-għane u l tagħna, grazzi. Grazie President, traffikar tal-bniedem u kummerċ u traffiku tal-bniedem huma problemi, problemi kbar li rridu nittrattaw u rrid nistaqsi sinu komissarju eh, biex jgħidilna x'ġara lil dawn l-eluf ta' tfal eh, li eh, suppost qasmu il-rotot migratorji osfru fl-Ewropa. Fil-Kumitati Ewropej dejjem jistaqsu jekk dawn u sfawx vittma ta' traffikar tal-bniedem u jekk dawn ġewx użati għal traffikar ta' bnedem minn oħrajn. Jew jekk ġralhom xi ħaġa ħar. Palma semma Su Nikolaxik aħna għadna ma nafux, ma nafux ġara minnhom. Allura jekk aħna ħanieħdu l-problemi bis-serjetà, irridu illi ikonna tweġibiet u rridu nkomplu nistassu għal dawn it wagġibiet U maċ nistgħux nżidu l kajas soċjali. Din is-sala immigrazzjoni bil-massa eh, kienet qed tissejjaħ rekwiżit ta' rifuġjati ma smajna wkoll min kien qed jissejjaħla sejħla eh, kummerġ. Kollem li jmiss, grazzi nafu li traffikar mhux palli tal-li qed imur kontra id drittijiet tal-bniedem, imma forma ta' jasar tal-żmien tal-lum. 2016 tkun is-sena li niftakruha bħala sena fil-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet Ewropej ma rnexxilhom xerġixxu għaħtiġijiet umanitarji tar-rifuġġati u migranti li qed ifittxu kien fl-Ewropa. Iżda dawn is-snin ukoll ser jiġu eh, ser niftakruhom bħala snin fejn l-Ewropa aċċettaw lin nies tfal eh, u daħlu u ġew sfruttati u użati bħala komoditajiet. Aħna rridu nagħmlu flimkien kollegi kooperazzjoni u koordinament bejn l-istati membri huwa kruċjali jekk aħna rridu niġidu kontra traffikar. Irridu nindirizzaw il-kustjoni billi naraw l vittmi jiġu trattati bħala persuni bid-drittijiet u waqfu dawn il-klikek eh, u ta' kriminali f'qabel ma jagħmlu dawn l-atti. Ekku, Missarju. Ingrazzi ta' sewċer. Grazzi li rapporter dan huwa qasam illi huwa għal-qalbi ħafna anke fi kapaċità tiegħi eh, li kien eh, ta' portfolio li kelli qabel. Għana ħankopru nindirizzaw traffikar tal-bniedem fil-dak li wara seni esteni tal-Unjoni Ewropea, għana se nkomplu naċċertaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea u l-istandards għandhom xaqsmu ma' dawn l-isforzi u ma' trasposti sew fl-Unjoni Ewropea. U għana se nissuktaw f'xolna sabiex nġildu kontra għal standards iktar għalin kontra traffikar tal-bniedem mod bilaterali permessa dialogi differenti u organizzazzjonijiet differenti wkoll. Fejtan l-Unjoni Ewropea mis-27 stat membru konċernat 26 issa ikkomunikaw lill kummissjoni trasposizzjoni sħiħa ta' direttiva kontra t traffikar fadal il-Ġermanja u dawn informawna dwar il-ftehim politiku li ntlaħaq u għat nistennew informazzjoni dal-waqt fuq traspożizzjoni u każ ta' ksur kontra dan l-istat membru jibqa' miftuħ għabbażi ta' nuqqas ta' komunikazzjoni. Aħna nkunu konformi mad direttivi b'tali mod illi jitqism il-Kommissjoni fl-erba tielet xhur ta' din is-sena, fl-raba tielet xhur ta' din is-sena. U eh, il għalek dan ir-rapport li waslinna huwa faqtu ħafna xed naħmu fuq Nifakkarkom ukoll fuq punt importanti illi ehm, wasalna li permezz l-adozzjoni tar-rapport għal dak li huwa l-progress li sar fi traffikar tal-bniedem dan ir-rapport. Aħna identifikajna progress u kisbiet iżda ukoll rikxifna id-distaki u l-vojt li għad irridu jimtela u progress li għad irridu jsir. Jiġifieri aħna ehm, wasalna riżultati iżda għatfad li Kif kifetna ma nistgħux nippermettu li l-bniedem jiġi eh, trattat qisu eh, xi oġġett u rridu nwaqfu illi din dan ir-rejat eh, jitkompla għax inkella jkun tard wisq. U rridu nwaqfu li jkun hemm traffikar iktar fejn jorqothom fil-laħam il-ħaj il-lieħ. Allura aħna l-kol għanna rwol x'naqdu hawnhekk speċjalment f'pajjiżi li lin mill-frontieri tal-Unjoni li traffikar tal-bniedem huwa parti tal-aġenda eh, ta' migrazzjoni din l-aġenda fuq is sekurtà u għad-drittijiet tal-bniedem u pjantazzjoni tad-demokrazija kif ukoll għal qafas ġdid tal-attività dak li huwa l-kwaljanza bejn is-sessi u l-settaletina tan-nisa f'deklarazzjoni estern 2016-2020. Is-summit tal-Belt Valletta fuq migrazzjoni hemmhekk l-Unjoni Ewropea u Stati Membri impenjaw ruħhom illi saħħu l-isforzi sforzi konġunti biex eh, biex ixejnu it-trafikar fil-bnidem u jiġildu kontra dawk li jisfruttaw il-vulnerabli. U dawn jinkludu tfal ukoll u l-pjantazzjoni inkluż il-prevenzjoni tal migrazzjoni, il-migranti u traffikar tal-bniedem bħala wieħed mill-prioritajiet traffikar tal-bniedem huwa wkoll indirizzat fi ta' dak li huma pajjiżi tal-Unjoni, dak li huma dialogi reġjonali ta' Mobilta kif ukoll dialogi ta' sikurtà mobilità. L-Unjoni Ewropea dan tara bħala drittijiet tal-bniedem bil fuq minn 40 pajjiż madwar id-dinja u din dan huwa element eh, importanti tal-pjantazzjoni tagħna fid-drittijiet tal Demokrazija. Aħna wkoll eh, din naraw l-isforzi tagħna f'dan il-qasam billi nikkoraġixxu li jkun hemm fondi f'ħafna qasma bħal huwa ġus ma' l-OEC l-Asia Regional Forum barra minn hekk irridu ma jkollniex kultura ta' impunità kontra dawk illi jisfruttaw is-sistema. Ma nistgħux naraw illi rifuġati jitraġi trattati bħala kriminali aħna rridu jkollna però tmexxija soda mill-pajjiżi oħran wa bissek il-leħen illi tal-Unjoni Ewropea tissemma. U allura aħna rridu naħdmu flimkien ninsara fuq il-Parlament naf illi għandkom il-ben kbir fuq il-kwistjoni sabiex inkomplu naħmu f'din id-direzzjoni traffikar fil-biniedem għandu storja qasira fil-azzjoni esterna tal-Unjoni. Iżda aħna irridu nkunu eh, viġilanti namlu aktar u nikkonsolidaw ix-xogħol tagħna u dan ir-rapport huwa pass importanti fit-triq il-tajba. Eh, Grazzi. Mela,